jħeqet jitkellem uh, favur dawn il-valuri demokratiċi meta dawn jitkellmu mal rappresentanti tal-Azerbajġan. Grazzi ħafna, Kummissarju Almunja. Kien hemm ħames riżoluzzjonijiet li ġew imresqa mill-liberali, il-PPE, l-ALDE u l-SEF u l-GUI u il-vot se jiseħ wara tmim ta' tlet dibattiti. Issa se ngħadu għal ta' nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan. L-ewwel qabel kollox sena ngħaddi l-mikrofon lill-awtori. Sur Sanak, grazzi ħafna President, sitwazzjoni u l-qada ta' dawn nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan tibqa' serja l-abbużi kontra drittijiet tal-bniedem sfortunament siru ta' spiss u ta' inkwit li l-awtoritajiet ta' spiss jitollerawhom dawn l-affarijiet. L-honor killings il-qtil ta' unur dawn għandhom bżonn jiġu indirizzati l-gvern dan irrid jieħu azzjoni iktar b'saħħitha ħalli bekk dan il-rejat ma jkomplix ma jiġix eh, eh, kastigat il-mutilazzjoni ġenitali u koll qed issir f'xi partijiet tal-Pakistan għalhekk aħna nixtiequ nħeġġu l-awtoritajiet jinvestigaw l-Afganistan koll għandha t-tieni mm, edha fit-tieni post dwar il-mortalità fost trabi fid-dinja għalhekk nixtiequ li l-Afganistan l-awtoritajiet jagħmlu eh, iktar għal din il-saħħa tat trabi. U mbagħad mm, Eh, kwistjonijiet oħra, per eżempju, nikondandaw li eh, l-ħajja tal dawk li huma eh, situazzjonijiet kritiċi li u kollat jidu medda u eh, hemm ħafna li qed jesperjenzaw ħafna diffikultajiet sabiex ikollhom aċċess għal l-edukazzjoni primarja minħabba diskriminazzjoni kulturali kontra n-nisa salvagwardi li qed jimmaraw sabiex jaċċertaw li jkun hemm l-igwaljanza fis-sessi bejn is-sessi eh, li jeżistu dawn salvagwardja madhom hemmhekk u eh, importanti ħafna li din il-qagħda tiġi indirizzata u li soluzzjoni konkreta fuq medda twila ta' żmien tinsab qabel ma' il-forzi tal-ISET jirtiraw fl-aħħar tal-2014 iva il-klim li ħarġu mill-konferenza vera u ma' inkorreġġanti aħna nemnu li l-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha tagħti iktar għajnuna lil dawn il-proġetti li jippromovu jħarsu drittijiet tan-nisa f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Grazzi ħafna. Fin, Grazzi ħafna Sir Sanna. Kissa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu Sirjuna Geringer de Odenberg. Grazzi ħafna President Iva vera inkredibbli li fil-21 seklu għatfa dal-pajjiżi li jelemenaw in-nisa minn ħajja attiva pubblika u ekonomika f'Afganistan u Pakistan in-nisa huma marġinalizzati u dawn m'għandhomx opportunitajiet sabiex jikbru jużaw il-potenzjal tagħhom hemm ħafna affarijiet li qed ixekklu l-attivitajiet tan-nisa kuljum wara il-kollas jew il-krolliment tat taliban jew reġin iva situazzjoni tiebet imma fil-Pakistan is-sitwazzjoni marret all-lar minħabba regolamenti diskriminatorji pal per eżempju id-dritt ta' ħarsin ta' sentimenti reliġjużi għal ek revizjoni ta' drittijiet ta' nisa fil-leġislazzjonijiet nazzjonali ta' żewġ pajjiżi għal ikun l-ewwel pass sabiex nimxu lejn dinja dinjetuża dritt li jiżviluppaw kemm fuq livell professjonali kif ukoll personali, inkluż is-sigurtà għan-nisa eh, fuq il-post tax-xogħol u fl-iskejjel. Id-mirtana mhux biss li uh, eh, najdu li ma naqbux, imma aħna rridu nitolbu li iż-żewġ sessi jinstabu fuq l-istess livell. Grazzi ħafna Sinjura Geringede Odenberg is Sinjura Romeva i Rueda għal żewġ eh, Sur Rueda, Romeva i Rueda għal żewġ minuta. Minuti. Iva, konferenza li eh, saħet fl-2001 li tat il-bazi ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan. Iva sar naqra progress minn dak iż-żmien eh, skont il-gvern iktar minn 4 miljun eh, bnit qed eh, jattendu l-iskejjel 70% Skużawni, 7% tal-popolazzjoni mm, li jaħdmu mal gvern u ma' nisa, imma xorta waħda għat hemm problemi u ta' spiss l-azzjoni mill-azzjoni iżlazzjoni ma' seħx. U mm, in-nisa e, e, u l-bniet e, qed violenza domestika, il-żwieġ sforzat, violenza u ta' spiss dawn l-affarijiet iseħħu meta ma ta' lill-familja oħra sabiex ikun hemm kumpens għal rejat u li ħaġu il-nisa u koll u ta' spiss Taliban u koll jihdu azzjoni u eh, ta' spiss qed jattakkaw in-nisa ħaġa li jridu nindirizzawa u għalhekk li aħna qed nitolbu s-sorsi ta' sigurtà mhux biss li dawn jitħarġu eh, kontra l-insurġenza ma fuq il-forza u l-ordni u kollu sabiex jħarsu in-nisa u it-tfal eh, bniet mill-abbus. In-nisa għandhom u wkoll organizzazzjonijiet u għandhom jiġu inklusi u jiġu kunem hemm eh, monitoraġġ tal-indikaturi tas-sigurtà dwar il-Pakistan għana għada eh, simili li jkollna inħabruwa. Inkwetanti il-fatt li f'xi reġjunijiet l-azzjonijiet qed eh, jieħdu azzjoni simili ħafna bħal mm, f'Afganistan elek aħna qed nitolbu l-gvern tal-Pakistan li jerġa' jintroduċi drittijiet fundamentali tal-Kostituzzjoni eh, tal-1973 li ġi sosbi se mm, eh, u inkluż id-dritt li ma jkunx hemm diskriminazzjoni għabbażi ta' stess grazzi. Grazie ħafna, Sur Romeva i Rueda, issa naġem mikrofon sul Murphy. Iva, President, issa għaddew 10 snin eh, minn mindu ehm, dritt il-ġdid eh, intuża għal eh, pala raġuni sabiex imorru l-gwerra fl-Afganistan imma is-sitwazzjoni għada kritika hemm ħafna l terizmu fost in-nisa u hemm ftit nisa li jatim, ikollhom edukazzjoni sekondarja iva hemm iktar minn żminijiet tat-Taliban imma xorta in-numru huwa limitat imma ħafna żwiġijiet ukoll sfurzati hemm ħafna violenza domestika ukoll Afganistan l-iktar post perikolus li eh, fejn tista' tgħix mara persuna li ġiet struprata il sena eh, spiċċat tqila imma u parla riżultat spiċċat il-ħabs u eh, għal l-ula li eh, hija akkużata mill-adulterija imma eh, għal-grazzja tal-din eh, tawa maħfra il-president ta' maħfra il-biraħ u iva truppi għandhom jiġu irturati u l-attivisti fil-ponent irridu jgħatu solidarita l-organizzazzjoni ta' nisa inqata l-mikrofonu tal-kelli. Kollegi Murphy, es folgt Herr Kollege Preda für eine Minute. Grazzi ħafna Sur Murphy, sa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis sur Preda għan minuta. Iva, grazie President, illum qed nitkellmu wkoll dwar l-Afganistan u l-Pakistan eh, fi żewġ pajjiżi aħna nistgħu nidentifikaw xi elementi li nistgħu aħna nsejħulhom bħala pożittivi. Pereżempju fl-Afganistan hemm xi nisa li ġew maħtura fi pożizzjonijiet ta' responsabilità riċentament Eh, Gurnasa Sparna eh, Iva ġiet struprata inizjalment innatat eh, kundanna għal il ħabs Pakistan Iva mm, u koll leġislazzjoni kontra l-attakki tal-aċtu u l-attakki ġenerali ħarġi din il-liġi fil-bidu tal-ġimma dawn u pozittivi imma għat hemm ħafna situazzjonijiet li huma negattivi. Hemm il-vjolenza bejn il-miżżewġin fl-Afganistan bħal f'Pakistan imma minn banda l-oħra f'Afganistan mm, li eh, jekk jitkisru xi eh, normi soċjali il-nisa mm, jiġu msawta midruba u eh, Hemm ukoll il-til ta' onur li huwa problem li hija problema f'dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna Sur Nikolaj għal minu Sinjora Nikolaj għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President din ir-reżoluzzjoni għal kemm tindirizza żewġ pajjiżi bi sitwazzjonijiet diffiċli qed nitkellmu dwar il-qada tan-nisa dawna xorta waħda għandhom xi affarijiet inkomuni l-ewwel qabel kollox aħna eh, eh, tnaħdu wiċna ma' sitwazzjoni kritika dwar il-vjolenza pereżempju kontra n-nisa drittijiet tan-nisa l-ksur ta' dawn speċjalment fil-Pakistan dwar l-Afganistan eh, sitwazzjoni ikollna nabmettu mm, tjiebet xi ftit nistgħu ngħidu jiddeċidu fuq livell legali. Per eżempju, il-Kostituzzjoni reċenti tal-Afgan iva tikteb b'moċar dwar l-egwaljanza bejn is-sessi u mbagħad qed jippruvaw jiġġieldu jimplementaw il-miżuri kontra l-vjolenza kontra n-nisa u mbagħad iva sitwazzjoni tiebet reċentament imma jkollna nammettu li l-affarijiet se jsiru diffiċli ġara darba it-truppi internazzjonali se jirtiraw mill-Afganistan għax jiena nemmen li dawn il-kisbit kollha li nkisbu dan il-perjodu jaqbdu hemm riskju li dawn jintilfu malajr ħafna. Għalhekk jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn nisaħħaħ il-programmi ta' sħubija sabiex iżomm dan il-livell li għandna issa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-awturi sa nixtieq ngħaddi l-mikrofon il kelliema fissem il-gruppi sa nixtieq ngħaddi l-mikrofon sul posilt Iva President dawn iż-żewġ pajjiżi huma differenti ħafna għalkemm għandhom frontiera komuni imma sitwazzjoni wkoll Situazzjoniet Situazzjonijiet jinħolqu f'iż-żewġ pajjiżi, pereżempju Pakistan, nafu li hemmhekk dan il-pajis kellu kap ta' gvern eh, mara. Mm, qabel il-Ġermanja, l-Afganistan eh, iva ma laħaqx dan il-level hemm differenzi fil-klassijiet soċjali fi pajjiżi qed nitkellmem dwar dawk li morru l-iskola. Eh, u jiena naħseb li L-approċ eh, l-Afganistan kien falliment eh, l-ideja għalfejn jintbatu il-truppi li eh, jirru konvinti ħafna nis imma ma dina ma kienx possibli imma rridu aħna nidraw l-ideja li huma jizviluppaw fil-pass tagħhom u rridu aħna nkomplu niprovdu l-om l-appoġġ u ma tistax inti tibgħat armata jew inkella tafas bottuna u mbagħad tbiddel is-soċjetà mill mill-lejla nar u grazzi ħafna sur posilt issa sinjura Senizin għal Minuta, grazie ħafna President Iva skont Reuters Afghanistan. Iva jgħat fl-ewwel post uh, dak li xaqsa marksur tal-drittijiet tal-nisa tillet post uh, eh, fit-tillet post jintab il-Pakistan l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel xi ħaġa hemm eh, il-qtil ta' unur li jsir eh, l-approċċ tal-istat importanti għax ir-reliġjon qed jiġħed eh, dawn in-nisa mid-drittijiet tagħhom in-nofset in-nisa li jinstabu l-ħabs fl-Afganistan ġew ikkundannati minħabba kemm sejħa rejati morali pall-adulterija jew li qed jaħarbu mill- l-irġiel tagħhom ħafna nisa li ġew stuprati u Eh, kienu taħt pressjoni psikoloġika għalkemm il-qada tal-nissa fi Afganistan iva nafu ma li ma tibiċ anzi marret għallar l-liġijiet eh, li ġew adottati għadsi dawn tkatru l-aggressjoni tal-irġiel allura rridu namlu xi ħaġa kontrija. Grazzi ħafna Sinjura Oliland għal minuta l-Senjura Oljeland eh, miexa dawnek għallura sena il mikrofon il-Senjura Verġat. Iva, grazzi, eh, President, għal darboħra, Iva, aħna se nitkellmu kontra is-sitwazzjoni fl-Afganistan u Pakistan, specialment is-sitwazzjoni ta' drittijiet tan-nisa Dawn il-pajjiżi sfortunatament iva qedim eh, fuq eh, id-dima dak li għandu x'jaqsam mal-vjolenza kontra n-nisa, stupru, eccetera. Eh, Jiena ma naħsibx li il-preżenza tal-forzi alleati fl-Afganistan għenet l-nisa u l-irtirar ta' dawn il-forzi forsi tista' tigrava situazzjoni manna bżonn naħna nagħmlu pressjoni fuq dawn il-pajjiżi ħalli bekk nitraġdaw li l-affarijiet jimxu l-qudiem għandna sħubi ftejmiet eh, ta' sħubija iva mal dawn il-pajjiżi għandna nużawhom dawn ħalli bekk nkunu nistgħu nimxu fid-direzzjoni tajba mm, eh, fl-interess ta' drittijiet tal-bniedem, fl-interess ta' demokrazija rridu aħna niġru l-azzjonijiet u rridu nħarsu lejn il-passat speċjalment eh, fil-pajjiż Maghreb u rridu aħna naċċertaw li dawn il-klawtuli ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija tiegħu ma jkunux biss fuq karta. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa il-kellim li sur Paska. Grazzi President. Sur Komissarju, il-pożizzjoni tan-nisa f'daw il-pajjiżi Iżlamiċi huwa komplikat ħafna u il-komplikazzjoni tiżdiet minħabba tradizzjoni reliġjużi speċjalment f'żoni remoti fejn hemm ħafna eh, gruppi eh, militanti reliġjużi li jkunu inkarikati u jkollhom ikman temmek għanna nifukaw fuq il-popolazzjoni ta' dawn il-pajizi biex nippruvaw niddirġuhom lejn eh, mod ta' ħajja iktar moderna. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn in-nisa f'dawn in-nisa għandhom bżonn jipproteġu lhom infushom u kontra l-umiljazzjoni u għajnuna umanitarja lejn nisa u tfajliet għandhom jiġu komunikati minn pressjoni u allura l-autoritajt għandhom jużu kem jużaw kemm jista' jkun il-poteri tagħhom. Dawn l-autoritajt statali wkoll għandhom bżonn jiġu mejjuna biex ikunu biex jadottaw ħajja iktar iktar eh, eh, moderna. Grazzi. Sie haben eineinhalb Minuten gehabt. Grazzi, kellek minuta u nofs. Grazzi. Mela. Issa nibdew mi Sinjura Kork, inkomplu bis Sinjura Korkola. Pala kellima, grazzi, President. Il-violenza mentali u fizika kontra n-nisa hija komuni ħafna fl-Afganistan u għatrit nkun nista nifhem hija konfużjoni bejn bil-liġi Islamika u liġi xar ta' xarja speċjalment. Jider illi jekk ikun hemm għadu kwistjoni ta' adulterju u tkun il-mara li dejjem tkun ikkonsidrata bħala kriminala, il-violatriċi li qiegħda tikser il- u dan naħseb ikun huwa kontra drittijiet tal-bniedem. hemm ftit nisa li ħadu l-ola pożizzjoni fis-soċjetà imma hemm ċerti partijiet fejn nisa fil-fatt għandhom vantaġġi. U ftit hemm nisa li fil-fatt għandhom in-negozji tagħhom. U naħseb allura fl-Afganistan sar ċertu titjib imma li rridu nagħmlu huwa li nassiguraw li daw id-drittijiet għan-nisa u jiġu applikati għal partit kollha tal-pajjiż. Ma nagħmlu xejn biex infixklu id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. U sar ma li jmiss is-Sinjura Krejtu. Grazzi ħafna, President, kif għallu l-kollegi tiegħi kien hemm ċertu titjib fl-Afganistan imma jiena irrabjata ħafna li situazzjoni tan-nisa fl-Afganistan għadha kif kienet 10 snin ilu meta kien hemm iftehim firmat għal ħolqien tal-gvern tranzizzjonali taħt il-presidenza li għandhom bħalissa il-mortalità, kwoti tal-mortalità tat-tfal, u anka ta' waqt ta' waqt it-twelit u ma ta' tħassib kbir kif ukoll il-kwoti ta' fundamentalizmu attakki ta' sikwit kontra nisa u tfajlit li jew imorru l-iskola jew jippruvaw jipparteċipaw fil-ħajja ċivili il-ħajja pubblika anka rappresentazzjoni ir-rappreżentanza ta' nisa fil-parlament u f'amministrazzjoni pubblika nisa huma ġeneralment eh, vittmi ta', ta żwiġijiet sforzati, violenza ecc. L-esplużjoni ta' sibt li għadda f'skola tal-bniet fl-Afganistan hija eżempju ċar u b'saħħtu ħafna fuq is-sitwazzjoni illi tinsaf dak il-pajjiż illi l-Unjoni Ewropea da tipprova tagħmel kolla relazzjoni ftejjin ta' relazzjoni miegħu. Allura l-autoritajiet fl-Afganistan mandom jagħmlu mill-aħjar biex jtejbu situazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Tun und Honstein. Grazzi, President. Fil-bidu ta' Deċembru l-Komunità Internazzjonali ma' mal-autoritajiet tal-Afganistan fil-konferenza ta' Bonn u l-Afganistan impenjat ruħa biex fuq il-kondizjoni fil-kostituzzjoni tagħha tal-drittijiet tal-bniedem. U diġit eh, kienet ta' merba kbira l-Unjoni Ewropea. Meta nħarsu lejn l-2014 meta il-forzi ħajjitilqu mill-Afganistan u l-Afganistan ikolla l-indipendenza biex tmexxi l-affarijiet tagħha hija stess huwa imperattiv li jkun hemm progress li ma jispiċċax u li ma jiġix infixkel. U allura blebda mod daw la fejt mandom ifixklu miħtiġijiet illi għandhom jikollhom in-nisa u aħna bħala Unjoni Ewropea għandna nappoġġjaw f'din il-każ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura, Tun und Holstein, u issa spiċċaw il-kellima fil-lista u nibdew bil-KHDI u nibdew bl-Onorevoli Gomes, il-Sinjura Gomes. Jien meta iżort il-pajis fil-2008 u smajt fuq il-fatt li nisa din jimlew il-ħabsijiet li ikunu ħarbu minn familji oppressivi u minn u minn pulizija ġudizzjarju li diskriminaw kontra tagħhom. Ma nafx kemm ħafna fajt intiebu minn dak iż-żmien law, però naf li hemm punt importanti issa li ġej fir-relazzjoni tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u dal-pajjiż irridu nesiġu illi n-nisa ipoġġu bil-qiegħda fuq il-mejda tan-negozjati u li jitklu parti intrinsika mit mitmexxija fl-Afganistan fej għanna soċjetà vibranti mhux biżejt li jkollna eh, fin-nisa fil-poter bħala ministri trafajt baranin per eżempju, imma huwa għaru kaza kbira li għandna għatem liġijiet li diskriminaw kontra n-nisa bħal per eżempju fil-żwiġijiet, eċetera. Allura, nitolbu di rizoluzzjoni li nitolbu kontabilità f'dak li għandu xjaqsam fil-ftejim ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Grazzi. Grazzi signora Gomes u bissa l-Onorevoli Tavares. Obrigado, Sr. Presidente. Grazie, Signor President. l-Afganistan u l-Pakistan u ma tip ta' kazijiet fejn għandek lar xejriet fil-ġeopolitika li għandhom eh, eh, poter kbir fejn huma imorru fl-imkien kontra lar xejriet li nsibu fil dinja U meta dawn jintużaw bħala tip ta' xenarju temporanju għal poter internazzjonali, is-seta internazzjonali joħroġ lar ħaġa u anka xejra lokali ta' xejra lokali tkun millar u koll. Xi ilu l-Amerikani ndunaw li m'hemmx soluzzjoni militari ma jisu ila eluf ta' snin. U issa din jipprovaw iporru ipoġġu fis-seta eh, gvern eh, eh, gvern provizorju li daħħal ukoll membri tat-Taliban li ħajpoġġu lura s-sitwazzjoni tan-nisa bħal beħta eh, għanna pajis bħal eh, stupru kollettiv, ħlas xlas għal ekkim sejaħ unur. Allura għanna bżon insegu sew dawn l-avvenimenti, specialment meta nippruvaw biex nippruvaw naslu għaftej ma dawn l-pajizi. Grazzi, l-onorevoli Tabarax. Konklużjoni issa fil-KHDI għanna l-axħar membru parlamentari biex jitkellem, grazzi. Ir-relazzjoni bej żewġ naħat hija ta' tħassib kbir 10 snin ilu 10 snin minn mindu kien hemm il-konferenza ta' Bonn fejn kien hemm l-impenn ta' mill-Komitat Internazzjonali biex jgħinu imma kien hemm diversi dan il-violenza ta' domestika u iżwiġijiet sforzati u, u azzjoni tal-polizija kontra tagħhom madhom domaddejn issa li ħlisna mit-Taliban fl-axħar issa n nisa eh, għandhom ċans li jkollhom eh, ċerti drittijiet bħal attendenza fl-iskola imma tbaqa' ħafna xi jsir bħal kura tas-saħħa. In-nisa jridu jkunu iktar minn fuq quddiem eh, f'ċerti deċiżjonijiet u ma jistax ikun illi wieħed jinjora nofs il-popolazzjoni tal-Afganistan. Sfortunatament fil-Pakistan mhumiex ħafna ħjar, grazzi. Anzi, grazzi, eżis kollegi. Grazzi kollega Epol. Konklużjoni, nagħti l-kelma lill-Kummissarju Almunja. Grazzi, Sur President. L-ewwel dwar l-Afganistan. Fl-okkażjoni tal-konferenza Bonn di l-aħħar waħda ħdimna mal-Komunità Internazzjonali u ħareġ ħarġet l-importanza biex nejnu biex ntejbu l-importanza tan-nisa. Il-Viċi President Ashton kif ukoll is-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton iltaqet ma' delegazzjoni tan-nisa fil-bidu tal-konferenza u huma ta' ispirazzjoni għalina l-koll. Waqt li l-Unjoni Ewropea tappoġġja il-proċess ta' rikonċiljazzjoni fl-Afganistan tibqa' partikolarment jibqa' partikolarment importanti fuq il-progress li l-Afganistan għamel f'dak li għandu xasa madrid tal-bnidem id-drittijiet ta' nisa specialment mill-2009. Is-sitwazzjoni tal-nisa Afgani fis-soċjetà għada prekarja. Il-Unjoni Ewropea titkellem fuq din il-kwistjoni mal-amministrazzjoni Afgana kull meta jkun f'waqtu u biex tagħmel dikjarazzjonijiet pubbliċi pereżempju fuq xeltes tan-nisa fi frar ta' dis-sena u irrikonfermat il-pożizzjoni tagħha fil-konklużjoni tal-Kunsill fid-Lulju li għadda u għal darboħra f'Novembru aċċess aħjar għal ġustizzja u libertà tan-nisa minn violenza domestika huma parti mill-lajnuna li qed l-Unjoni Ewropea u dak però ħafna jiddependi fuq ir-riformi fi dak li għandu jxasam istituzzjoni ta' ġustizzja. L-Unjoni Ewropea da fil-qrib f'da settur u biex tgħin l-isforzi Afgani fil-kontest tal-proċess ta' Kabul dwar il-Pakistan mbagħad. Promozzjoni ta' dritt tal bni tan-nisa huwa priorità l-Unjoni Ewropea u għall istati membri li qed jagħmlu fir-relazzjoni tagħhom mal-Pakistan. Però il-progress jiddependi fuq il-progress tal-gvern ta' tal-pajjiż. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea jista' jeżerċita ċerta influenza minn dawn l-awtoritajiet billi jappoġġja miżuri li jindirizzaw id-dritt tal-bniedem tan-nisa u biex jgħin fl-aċċess għall-ġustizzja fost ħafna drittijiet tal-bniedem u tħassib li hemm li qed jiffaċċjaw eh, nisa fil-Pakistan, il-vjolenza hija waħda mill-iktar kwistjonijiet li jaħarqu l-Unjoni Ewropea frekwentement titħol f'dialogu ma' l-Pakistan u tiddetika ta' dialogu fuq daw id-drittijiet tan-nisa. Wieħed mill-għaniet huwa li jkun hemm implementazzjoni affettiva f'dak għandu jistam mal-konvenzjoni tal-uġnus da' fuq kull tip ta' ta' violenza li tagħha ta' din konvenzjoni il-Pakistan huwa sinjatarju L-importanti huwa li aħna naħdmu mill-aħjar li nistaw biex aħna nissiltu kontra din il violenza kontra n-nisa. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna Komissarju Almunja. Il-konklużjoni hemm seba' eh, riżoluzzjonijiet mill-gruppi kollha jfisser li din id-dibattitu issa jispiċċa u l-votazzjoni jispiċċa wara il-votazzjoni.